mistoqsija orali lill-Kummissjoni Missur Perix fisem il-Kumitat tal-Agrikoltura l-Iżvilupp Rurali. Dan huwa dwar is-suġġett tad-dieta Mediterranja, dieta illi il-President attwali palissa jipprova japplika. E, u għandu konna ngħidu riżultati eċċellenti. Is-Sur Perix. Is-Sur Perix se jitkellem għal żewġ minuti. Għal ħames minuti, skużawni. Jiena kontent li inti qiegħed tapplika di ta' Mediterranja għalik u din kienet ta' suċċess għalik. Bħala ċermen tal-Kumitat tal-Agrikoltura jien għandi suġġetti differenti dwar xiex nitkellem. Filli qed nitkellem dwar trasport tal-annimali, suġġetti importanti, u filli qegħdin nitkellmu dwar suġġetti ħor importanti u dan huwa għaddi ta' Mediterranja. wieħed mill-xogħol eh, li jiena għandix nagħmel huwa dan. U jiena provajt fl-okkażjoni tal- eh, Niprofa tkellem dwar dan u dwar l okkażjoni tal-Konsil tal-Ministri l fi Brussel fi 16 ta' Lulju 2007 fejn il-Kummissjoni Ewropea tennit l-appoġġ sħiħ tagħha nomina tad-dita Mediterranja bħala wirt kulturali intangibli tal-umanità minnaħa tal-UNESCO. Din in-nomina se tkun eżaminata fl-2009 u diġà kienet eh, eżaminata minnaħa tal-Kumitat tal-UNESCO. Għal daqstant jiena nistaqsek il-Kummissjoni Ewropea biex qed tippjana li issawar strateġija speċifika biex tappoġġa din in-nomina jiena nirrappreżenta l-Kumitat tal-Agrikoltura hawnhekk u jiena wkoll nirrapprezenta l-membri kollha meta aħna nitkellmu dwar id-dieta. Waħda mill-aqwa affarijiet eh, fl-Ewropa hija d-diversità u l-kultura. U parti mid-diversità l-kultura hija ovvjament eh, u ovvjament l-ikel tagħna. U id-dieta mediterranja hija dieta tajba ħafna. X'inhi d-dieta mediterranja? Eh, jiena ċert li aħna nistgħu nitkellmu fit-tul dwar din illum dal-għodu hija dieta rikka bil-ħut, żjut, eh, eh, xejjes, hija dieta eh, ta' toma tajba u tistaw taraw mill-istatura tiegħi li jiena wkoll nappoġġa din id-dieta. Hija dieta b'saħħitha fiha ħafna ACD, fatty acids u tista' tejjeb il-livelli ta' kolesterol u tipproteġi s-saħħa tagħna tista' wkoll eh, taqta tneħħi riskju ta' kondizjoniet pal muma d-dimensja. Eh, jidher li n-nies toġobhom din mhux biss dawk il-popli li eħsu eh, fil-Mediterran jew jgħixu fil-Mediterran imma anke dawk li jivvjaġġaw jekk speċjalment iridu x-xemx jew jekk iridu jiklu tajjeb. Naħseb li dinja xi ħaġa li b b'mod serju f'dinja fejn aħna ħilħin kollu Qegħdin insibu li kollox huwa uniformi, kollox huwa ugwali, qegħdin naraw li ġenerazzjonijiet il-ġodda eh, jiġu bombardjati minn eh, katini ta' fast food u mhux ħanqod insemmihom illum hawnhekk kollha mal-katini ta' fast food jinsabu mxerda madwar l-Unjoni Ewropea kollha u jiena naħseb illi konna niftakru illi iwa hemm ir ta', ta katina ta' fast food, però jkun xi ħaġa terribli jekk fil-ġejjieni aħna nivvjaġġaw madwar l-Ewropa u dak kollu li nsibu huwa fast food. Jekk immorru f'xi partit tal-Amerika speċjalment fuq il-xatt tal-punent, ma ssib xejn xtiekol ħlief katini ta' fast food. Din il-ħaġa aħna ma rridux fl-Unjoni Ewropea. Għal daqstan naħseb irdu napoġaw id-dieta mediterranja, li kell mediterranju jien naħseb li din hija idea tajba, speċjalment għad diversità kulturali, jina għan li fil-ġejjien sejr ser konna nħarsu lej forum oħra ta' dieta madwar l-Unjoni Ewropea li rritnejt dal-ħodu għalina nappoġġa bisħiħ id-dieta mediterranja pero jiena llum minix bħala nix nirreprezenta l-Kumitat tal-Agrikoltura eh, u qed nirreprezenta biss id Mediterranja għaliex hemm diti oħra madwar l-Ewropa illi huma tajbin huma ta' kwalità oħra u ikel differenti però huma tajbin xorta waħda. Naħseb li dan huwa bidu tajjeb u jien nixtieq inkun naf minn naħa tal-Kummissjoni kif huma sejrin jaġixxu biex jappoġġaw din in-nomina matul din is-sena kif diġà qed aħna nħarsu l-qudiem għal dieta mediterranja sħiħa u aħna nħassu koll e, biex ikonna xi ikel tajjeb mediterran fil-ġejjeni. Grazzi. Grazzi, e, onorevoli Perish, komissarju Spidla, e, sejjer jitkellem biex jirrispondi fissem il-Kummissjoni. Sur President, membri onorevoli, senjuri. Biex nibda nixtieq nisħaq fuq l-importanza tal-dieta tajba s-saħħa biex wieħed jevita il-mart. Bħala MEP sintom tafu li l-white paper tal-istrateġija tal-Europa dwar il-problemi tas saħħa relatati mad-dieta l-obezità u l-pis żejjed li ġiet adottata mill-Kummissjoni Ewropea fit-30 ta' Mejju 2007 fija il-politika kollha tal-komunità li tista' tikkontribwixxi għal xi titjib fil-drawiet ta' dieta ta' dak li jkun u il-prevenzjoni tal-obezità dan jinkludi miżuri fil-qasam ta' s-saħħa pubblika d-dieta, il-trasport, il-politika reġjonali, l-appoġġ, edukazzjoni, statistika u saħansitra l-politika tal-agrikoltura. Waħda mill-aqwa eżempji hija l-inizjattiva tal-Kummissjoni tal-frott fil-iskejjel. Lan ta' dan il-programm huwa illi nejnu l-tfal tagħna biex ikollhom eh, bidu b'saħħtu bidu bnin ġewwa ħajjithom u dejjem sejr jibda fil-bidu tal-sena akademika 2008-2009 eh, u l-budget ser ikun ta' 9 eh, miljun euro dwar il-mistoqsija li wieħed li mistoqsija speċifika dwar in-nomina tal-ikel mediterran bħala wirt kulturali intangibli tal-umanità mill-UNESCO il-predeċessur tiegħi eh, Marcos Kipriano sottolinea fil-Kunsil eh, fil-sottolinea dan is-suġġett fil-Kunsil tal-Ulju 2007 l komissjoni tilqa din l-inizjattiva. Din hija xi ħaġa li tista' tappoġġa li tista' ttejjeb eh, ttejjeb il-drawiet Eh, tal-ikel madwar l-Unjoni Ewropea, pero l-Kummissjoni Ewropea m'għandix il-poteri illi tappoġġa in-nomina ta' dan it tib fl-UNESCO. Dan għaliex hija mhix membru tal-UNESCO. Dan ifisser illi hija ma tistax tiġi involuta fil-proċess ta' teħi ta' deċiżjoni. dan kollu jiena nittama illi l-istati membri jkunu eh, ta' suċċess f'din in-nomina u jirċivu eh, appoġġ mill-istati membri l-oħra, grazzi. Issa sejrin naddu għall-lista tal kelli u ser titkellem eh, ser titkellem l-onorevoli eh, ser titkellem l-onorevoli Mikeles Mela, nibda billi ringrazzja l-Kommissjoni tal-appoġġ tagħha għal darboħra f'dan ir-rigward tal-dieta mediterranja li ġdan huwa parti mill-wirt kulturali intangibli tal-UNESCO. Wara smajt dak li kella tgħid il-Kummissjoni huwa importanti li nirkonoxxu li qed inħarsu lej xi ħaġa kulturali. U l-kunċett tad-dieta mhix biss l-ikel, hija iktar eh, wiesa. Id-dieta mediterranja għandha rwol importanti ħafna għaliex hija parti minn eh, l-istil ta' ħajja b'saħħtu u parti u koll minn diversi drawiet relatati ma' nuqqas ta' eżerċizzju fiziku. Il-kunċett ta' eh, dieta mediterranja unek qed inżid ma' dak li inti kont tgħid kont qed tgħid hija parti mill-istil ta' ħajja tagħna, ma' relazzjoni tagħna ma' l-ikel, ma' l-ingawdu l-ikel. Il-kumpanija hija hija relatata wkoll ma' territorju ġeografiku u ma' soċjetajiet li żviluppaw matul il- eh, sekli fl-arti tagħna, fit-tradizzjonijiet tagħna. Dan huwa kollu kunċett tal-dieta mediterranja. Wara li spiegajt dak li xi tfisser dieta mediterranja u raġuni wara din eh, din in-nomina rajna illi l-Kummissjoni għandha rida tajba li tikkopera dwar dan aħna nħossu illi anke jekk il-Kummissjoni mhijiex membru tal-UNESCO aħna dak nafu, il-Kummissjoni mhix parti mill-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet tal-UNESCO aħna dan nafu Naħsbu li xorta waħda l-Kommissjoni tista' tappoġġa din l-applikazzjoni b'attivitajiet indiretti għaliex dan ikollu impatt pożittiv bla dubju ta' xejn fuq il-perċezzjonijiet ta' dawk li huma involuti fil-qasam. Per eżempju, tistaw tamlu stqarrija formali minnaħat tal-Kommissjoni billi tappoġġaw din, eh, din in-nomina. Eh, hemm eh, politika oħra bħall FAO u l-komunità xjentifika akademika li diġa għamlu xi sqarrijiet ta' appoġġ dwar il-pjan ta' ġestjoni tal-ġejjeni aħna nifmu li l-Kummissjoni eh, sejra tkun trid tappoġġa jew tissieħeb ma' azzjonijiet transnazzjonali biex tappoġġa attivitajiet speċifiċi din hija sena ta' dialogu interkulturali u waħda mill-istqarrijiet u waħda mill-istati hija il-Marokk. Il-renju tal-Marokk. Għal daqstant, jek nżommu f'maħna l-interess tal-Kommissjoni li tipromovi stil ta' ħajja eh, bnin u eh, tajje passa ħaddan huwa xi ħaġa importanti. Kommissjoni tista tipprova tirbaħ l-appoġġ tal-popli, tinkoraġġixxi lin-nies biex jissibħu u tagħmel ukoll ix-xogħol diplomatiku tagħhom. Għaliex irridu nżommu f'maħna r-rispett li lejn il-Kummissjoni min-naħa tal-popli fiż-żoni Mediterrani u anke f'żoni mhux Mediterrani. Il-Kummissjoni tista' wkoll tkun disponibli fil billi tieħu parti f'attivitajiet li ġew suġġeriti fl-aħħar xhur f'diversi joqsma ta' xogħol, grazzi. Issa l-onorevoli eh, Marċakis se jitkellem għal żewġ minuti. Grazzi ħafna Neil Parish għal dik il-mistoqsija, grazzi għal kommissjoni u koll għal dik it-tweġiba. ħafna nies jgħidu għalina fl-Ewropa għal mod kif aħna nejxu għal eh, lan li għanna u eh, anki li kelli niklu d-dieta tagħna hija propju fil-quċċata tal-lista. Aħna niklu ikel tajjeb, għanna dieta tajba mod partikolari dik mediterranja. Definizzjonijiet lura għal dak li eh, jgħot tal-gżira ta' Kreta tal-Greċja u l-Italja kif qal il-Kommissarju iż-żejt ta' Zabbuġa u għandu rwol ewlini x'jaqdi f'din id-dieta u kif qal il-Kommissarju irridu natu ħarsin aħjar iktar garanziji għal dan iż-żejt ta' Zabbuġa. Il-dieta mediterranja hija waħda tajba għas saħħa Eh, tinkludi ikel ta' hut, ta' xejjex u frott u mill-ġurnal tal-tobba eh, minn settembru eh, kien hemm miktub illi dieta mediterranja twassal għal saħħa tal-qalb aħjar. id-dieta mediterranja tiġġielet kontra l-kanser, l-Alzheimer's u Parkinson's u koll dawn il, dan il-mart jista forsi eh, xiftit jikun evitat minħabba din id-dieta. Għalek dieta mediterranja eh, qed issir dejjem iktar popolari fir-reġjun u lilin minnu u jiena sodisfatt li qed nara li l-Kummissjoni qed tagħti importanza lil din id-dieta. Jekk iċ-Ċina eh, kella tibda tiekol kif jieklu fl-Amerika, eh, allura mela dan se jkun ta' dannu kbira li jom fil- eh, fil-naħa tal-dinja minn fejn jiġi jenem ħafna eh, tkabbir tal-annimali anke minħabba l fat li isir xi tniġis. Grazzi, issa għal grupp tal-UN, is-Sur Muzumaċi, Sur President, Sur Kommissarju e kollegi. Id-deċiżjoni tal-Unjoni Ewropea li tappoġġa u tirrikonoxxi d-dieta Mediterranja bħala patrimonju kulturali tal-UNESCO jagħti importanza il-ħarsin, id-dritt tal-ħarsin tal-identità tal-popoli. tal tal identità tal popoli u il-rabta li hemm mat-territorju tagħhom l-impenn istituzzjonali li jinkludi l-Italja, Spanja, Greċja u l-Marok ma jistax il-limita ruħu għal kisba ta', pres ta rikonoxximent prestiġjuż aħna rridu nerġaw nibnu mill-ġdid ir-rabta li qiegħda dejjem tiddajjef illi torbot il-prodotti tal-agrikoltura mal-ikel li niklu kuljum jiġifieri li jkun hemm <clears throat> konsumaturi eh, li kunu jafu xikel edin jieklu prodotti li jridu jkunu naturali mingħajr affarijiet miżjutu mingħajr eh, konservanti. Il-komunità xjentifika internazzjonali tajt li ikel tajjeb innaqqas il-mortalità bħal per eżempju il-konsum tal zejt tal zebuġa tal-larinċ tas għalija li ju maruf għan illi jiena nittama illi ħafna persuni oħrajn jistaw uh, jaqsmuh u koll. U jgħab bil kommissjoni biss illi tista tkun protagonista ta' dan, dan nix-xogħol u interpretu tiegħu koll. Għal żewġ minuti għannom tal-grupp GUE is-Sur Guerrero. Grazie. Sur President, jina nilqa l-inizjattivi li qed jittieħdu hawnhekk maħsuba biex aħna nħarsu il-kulturi lokali tagħna mod partikolari dik tal-ikel u id-dieta mediterranja li issa ġiet rikonoxxuta bħala uh, wirt uh, uman importanti anki rikonoxxut mill-UNESCO din id-dieta twassal għal saħħa aħjar u għalhekk irridu ta' min wieħed ħarisa'. Kif qalu kollegi oħrajn, id-dieta mediterranja tinkludi frott, ċereali, ħxejjex, laħam u imbit mir-reġun mediterranju. Sfortunatament il-numru ta' persuni li qegħdin jieklu din it-tip ta' dieta, jżommu din it-tip ta' dieta jgħadem jonqos għalhekk irridu nieħdu miżuru biex nappoġġaw id-dieta mediterranja b'mod partikolari fil-qafas tal-kap u tal-politika komuni għas-sajt. Ritin wassal messaċu eh, messaċ ukoll għal eh, zar biex naraw illi dawn jistaw ikomplu jiksbu lejxin taħħom mill-li ikabru dawn il-prodotti bnini. Rridu naraw u koll illi s-swi illi huma jaqdu eh, ikomplu jeżistu sabiex din id-dieta mediterranja eh, tkompli teżisti rridu nisguraw illi dawn il-prodotti ta' kwalità li jikbru u jiġu prodotti fil-Mediterran ikomplu jeżistu u wieħed ikompli jipproduċihom. Is-Sur Kaplo Santos għal żewġ minuti. Mikrofonu għal kellim. Sir President, Signori. Mux faċli li nitkellmu fuq suġġett bħal dan meta jinkludi tlet elementi bħal saħħa, kultura u l-ekonomija dieta mediterranja taqqa dawn it-tlet elementi flimkien perspettiva ta' saħħa, jider li mem ebda dubju fuq livell xjentifiku dwar il-vantaġġi li iġib maħħa dieta mediterranja li xija bbażata fuq prodotti friski bħal ċereali, ross, uh, frott frisk u niexef, prodotti tal-ħut, zejta ta' zebbuġa, umbit. Mill perspettiva kulturali, il-sistemi tal-proċessar u tal-konsum tal-prodotti li għadni kif semmejt jinvolvu tradizzjonijiet antiki ħafna li morru lura għazminijiet tal-Grigi u tal-Romani sistemi li għadhom użati illum fil-komunitajiet mediterrani. Mil-perspettiva tal-ekonomija, l-agrikoltura u s-sajt u li huma involuti wkoll fid-dieta mediterranja jistgħu jgħinu lill-ekonomija tal-reġjun tal-Mediterranu dina xi ħaġa li aħna rridu nħarsuha. Mod partikolari fil-każ tal-agrikoltura, l-agrikoltura mediterranja hija fost l-agrikolturi l-iktar eh, kompetittivi fl-Unjoni Ewropea u ilha li tkompli tgawdi minn miżuri taħt il-kap għanna nifirħu l-autoritajiet spanjoli tal-li eh, ġelu li l-UNESCO tirrikonoxxi li dieta mediterranja bħala eh, wirt eh, dinji kulturali. Dinja xaħġa u kolli l-Unjoni Ewropea għanda tappoġġa għaliex mumiex fl-interess biss tal-pajjiżi tal-Mediterran imma wkoll tal-Unjoni Ewropea kollha kemmi. Grazzi ħafna, Sur Tatarella l minuta Sur President, Sur Kummissarju. L-obeżità qed essir problema enormi fl-Unjoni Ewropea mod partikolari fost iż-żazax skont l-esperti jekk aħna rridu nħarsu is-saħħa ta' uliedna, ir-riċetta li rridu mmorru lura liha kuljum huwa li nerġgħu nibdew niklu ikel Mediterran għalix dinja garanzija għal saħħa tajba illi ebda kriżi finanzjarja ma tista' tolqot. Uh, Alfonso Jaccarino, xef maruf Taljan, was ħadem u kol sabiex din id-dieta mediterranja tkun, umha, tkun imħarsa u ħeġġeġ u kol eh, ritorn għal ikkel sempliċi għal tradizjoni, diversità u kwalità tal-ingredienti li jintużaw fil- Eh, kċina. Id-dieta mediterranja mhux ikel ta' ħobs u ta' pasta imma attività eh, fiżika, dieta mediterranja eh, bazata fuq żejt ta' zebuġa ekstra vergine u tajjeb għal saħħa għaliex innaqas il-livelli tal-kolesterol fil-dem u l-imbit jekk ikun smat fi kwantitajiet raġunevoli għandu effett antiossidanti. L-Italja għandha rekord ta', ta persuni li jiexu uh, liktar fit-tul u li nis li jiexu f'saħħa tajba il repubblika Taljana dan l-aħħar approva dokument favur ir-rikonoxximent tad-dieta Mediterranja bħala wirt tal-umanità. Nittama li il-Parlament Ewropew ukoll jaqbel ma dan u li l-Kummissjoni uh, taġixxi bl-istess mod. chiedo scusa. Quanto tempo, Presidente? Un minuto. Kemm għandi ħin? Sur President, Sur Kommissarju, grazie lill president tal uh, eh, tal-Agrikoltura fil-Parlament Ewropew, Sur Neil Parish, tal-li għamil din il-mistoqsija wara il- il-smiħ importanti illi aħna kenna f'dan il-komitat stess ħadd ma jista' jiġħad illi l-ikel li niklu fiż-żona tal-Mediterran jagħmel parti mill-wirt storiku u kulturali tal-kontinent tagħna. Kif ukoll ħadd ma jista' jiġħad il-fatt il illi dan l-ikel jagħmel ġit għas-saħħa. Il-Kumitat fil-White Paper kontra l-Obeżità eh, qalet illi din id-dieta hija mediċina naturali illi hija eċċellenti il-benefiċċji għas saħħa ġew provati xjentifikament u huma popolari ħafna anki barra mill-reġjun, barra mill-Ewropa, anki fl-Istati Uniti. Il, il sfortunatament eh, il-konċett tad-dieta tagħna hija tiġi imdajjef U għalhekk hemm bżonn li jkun hemm definizzjoni sabiex din il speċifiċità eh, tkun imħarsa u rrid ngħid sur Parish illi speċifiċità il-lum tal-kultura gastronomika Ewropea nitkellmu fuq eh, tradizzjoni mediterranja imma żgur mhux l-unika eh, speċifiċità tal-rikkezza gastronomika Ewropea. Sur Kummissarju, inti komplejt timxi fil-passi tal-komissarju li kienem qablek u ta' dan nir-ingrazzjak. Inti jgħat li mandekx seta li tieħu deċizjonijiet eh, fil-qasam tal-UNESCO imma naf illi inti tista semma leħnek tista twassal messaċ. U għawnek il-kellim jiġi interrot mill-President. Sur President, id-dieta Mediterran, Mediterranja, skont l-istudji, mur taħdem kontra l-obezità u hija tajba ħafna għas-saħħa tal-bniedem imma aħna għawnek maħnix għedin nipretendu li nimponu il-dieta mediterranja fl-Unjoni Ewropea kolla jew li li forsi uh, tieħu l-post ta' diti oħrajn li huma iktar adattati għal ċertu tip ta' klima. Imma zgur li din id-dieta mediterranja għandha tkun imħarsa, imħarsa mill-imitazzjoni u minn uh, influenzi li jiġu minn barra illi la ħsara. Irridu nħarsuha nagħtuha l-importanza li illa bħala parti mill-kultura Ewropea li illa illi tkun imħarsa u promossa fuq livell dinji. Dan huwa modell illi mid-dinja kollha kulħadd qed jipprova jimitaħ u jikkopjaħ imma aħna rridu naraw nkunu żguri illi aħna din dan l-element tal-identità tagħna ma jintilifx fil-mewġa ta' globalizzazzjoni. Morska za sugujena ochronę i promocję. Ringrazzjak, Sur President. Id-dieta mediterranja hemm bżonn li nippromovuha, hemm bżonn li tiġi wkoll imħarsa għal ħafna raġunijiet qed nitkellmu fuq dieta popolari li tinoġob li wkoll hija ta' benefiċċju għas-saħħa u ta ovvjament huwa importanti għal ġenerazzjonijiet kollha għal minu anzjan, minu feta medja u anki minu għadu żgħir ħafna informazzjoni, ħafna riżultati ta' studji xjentifiċi li juru dan kollu, ovvjament dan iservi ta' bażi sabiex niddefendu id-dita mediterranja. Il-benefiċċji għas-saħħa huma ċari ġifiri għal problemi ta' mart tal-qalb, kardiovaskulari, ġifiri dan kollu nafuħ, nafu, nirringrazzjak. Sur Mazzaki sissa. President, Kommissorja, il-dita hija xi ħaġa importanti biex ikonna nkunu b'saħħitna. U issa mill-istudji xjentifiċi nafu li id-dieta mediterranja anki kif jgħixu n-nies u xiklu n-nies fi Kreta u f'Ċipru, nafu li dawn jgħixu aħjar meta qed taqabbel ukoll mal-junk tal-Amerika per eżempju l-hamburgers, il-chips u l-ħelu, dan kollu assar il-ħajja tal-bnidem u iġib ħafna mart. Hemm bżonn li nagħmlu naħdmu iktar bisħieħ sabiex niżguraw li l-istati membri jippromovu id-dieta mediterranja fl-iskejjel biex nalmu it-tfal tagħna. Anki niprojbixxu ċertu diti li fl-iskejjel it-tfal li jiklu ikel ħażin. Jiena ma nistax nifhem għaliex l-Unjoni miex membru tal-UNESCO hawnhekk il-President jaqta' l-mikrofonu. Imis sissa. Signora Tomasewska. Nirringrazzjak, Sur President. U importanti li wieħed jikol tajb sabiex ma jkollux problemi ta' saħħa. Ġifiri, hemm żon li eh, ninsow ċertu ikel li jamlinna dannu. Noqogħdu attenti għal kolesterol. U tajjeb jekk wieħed ukoll jimxi ma' tradizzjonijiet ta' kif niklu biex inkomplu intawlu il-ħajja. Dan kollu naraw fid-dieta mediterranja u jiena ninsab sodisfat li dan issa qed jingħaqad mal-wirt tal-mondjali tal-UNESCO. Tajjeb wis il-Sur Martinez mill-lider. Jiena s-sedisfat li il-kollega Sul Parish li huwa Ingliż eh, ressaq dan ir-rapport. Kif nafu mill-istorja ir-Rumani kienu dawk li ħadu eh, fir-Renju Unit f'dak iż-żminijiet ħadu iż-żejt taż-żebbuġa mux ħaġa raġonata li l-Kommissjoni mux qed tieħu eh, terġa' lura fuq id-deċiżjoni taħħa ġifiri li tagħti għajnuna għal min e, e, e, għandu s-siġar tal-lows. Meta wieħed ukoll irid semmi it-ton tal-Mediterran min ukoll għandu il- vineyards u jagħmel l-imbit per eżempju il-problemi il tal-Portugal bil-ħalib eh, tal-moss. Issa nisimaw il-Komissarju Spidla. Il-Komissjoni Ewropea tibbażaruha fuq l strategija tal-white paper, mela bekk il-Kummissjoni tappoġġja rekomendazzjoni kollha, il-proposti kollha li sej irresquna lejn dieta iktar bilanċjata u li tkun tajba għas-saħħa. Ġifiri l-inizjattivi kollha nilqawhom imma ma nistgħux aħna nżommu ma edajat eh, li ikunu nejdu ċidieta jew oħra. Anki għax il-fat li hemm diskrepanzi bejn l-istati membri u bejn ir-reġjuni. Ma jfissirx li għax li dak li jiet fil sarja tiegħi li bdejt biha ġifiri li l-Kummissjoni taqbel ma din l-inizjattiva għal Data Mediterranja li tkun inkluża fil-wirt kulturali tal-UNESCO, ovvjament dan qed naqblu miegħu anki jekk aħna maħniex membri tal-UNESCO. Naħseb li hemm mod ta' kif aħna nistgħu napoġġjaw din l-għażla. Sinjuri, nixtieq nagħmel kumment fuq xaġa li smajt li ma naqbilx magħha. Jiena, veru, ma narax fej għanna nerġaw namlu valju u evalwazzjoni oħra ta' l-Aġenzija u xol taħħa l-Aġenzija li jem fil-Finlandja. Iġifiri, in-nies li jaħdmu għal din l-Aġenzija huma kapaċi bizzejjer biex jipproteġu u anki jaqdu dmirietom dak li huwa l-mandat tal-Aġenzija. Jiena nemmen li l-fatt li din l-Aġenzija eh, il-post fej edha kienet għazla tajba tal-fat li għazilna eh, li tkun fil-Finlandja. Grazzi, kommissarju, jina ma nafx li kemx eh, diskrepanzi bejn il-gruppi u l-istati membri ma qed naraw li bej il-Polonja u l-Ġermanja mem lebda diskrepanza jew bej l-Ispanja u l-Portugal, l-Ġermanja u l-Renju Unit, Greċja u Ċipru. Anzi naħseb Kolla qegħdin naqblu fuq dan id-dibattitu li għadu kem kellna. Nirringrazzja il-kulħadd issa naġġornaw għal ftit minuti biss għall-inqas dan id-dibattitu spiċċaq fil-ħin u kien dibattitu tajjeb ħdimna tajjeb flimkien, dan huwa sinjal tajjeb taf kif qed nibdew x-xoltana fil-bidu ta' din is-sena. Mela nerġgħu niltaqgħu f'ħames minuti oħra f'nofsinhar, grazzi.